Dear colleagues, we now can... Eżis kollegi nishtiq li sanaddu għal-votazzjonijiet, allura nitlob li l-kom il-kol sabiex tpoġġu bil-qeda u t-lesturuħkom sa nibdew bil-votazzjonijiet. L-ewel votazzjoni